Ora l-ordine del giorno. Issa, skont l-agenda, se ninnaddu għal dibattitu konġunt il-politika ta' koezjoni fond ta' solidarietà tal-Unjoni Ewropea. Il-rapport ta' Kozzolino dwar l-iżvilupp mill-ġdid urban pala kontribut għat kabir ekonomika tal-Unjoni u il-rapport ta' Derek Vogan dwar l-ottimizzazzjoni tar rwol tal-iżvilupp territorjali fil-politika ta' koeżjoni u għanna ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea fl-implementazzjoni tal-politika Ewropea ġdida dwar l-enerġija ta' Sinjura Bobinska, r-rapport ukoll ta' Staras dwar il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea l-implementazzjoni u l-applikazzjoni tiegħu. Nibdow bil-Sur Kozzolino għandek erba minuti. Grazzi ħafna. Iva, dan il-rapport għandu lan li eh, impoġġu fil-qofol fil-politika Ewropea u l-politika ta' koezjoni naraw l-bliet u il-mod ta' kif se jizviluppa mill-ġdid dawn l-bliet l-urbanizzazzjoni. l bliet bliet l urbanizzazzjoni qed nitkellmu ġifieri kif l-affarijiet jistgħu jmorru aħjan. Il-kwistjoni urbana hija sfida l-ġejjieni, sfida kbira x'inkunu nistgħu nkejlu wkoll kif l-andament ta' demografija kif qed tixxih l-popolazzjoni Ewropea, dawn huma fenomeni ta' il-fenomeni ġodda ta' faqar soċjali fl-Ewropa, imma Qed naraw ukoll li dan se jkun il-post tal-kreattività, tal-intelligenza li timraħ il- mod ta' kif il-ġenerazzjoni differenti jistaw jiexu fl-imkien. Għal dawn ir-raġunijiet kollha aħna naħsbu li jrid ikun hemm pjan Ewropew għal li bliet anki għal trasport urban. U ovvjament nitkellmu fuq il-fondi strutturali. Dan huwa pjan li għandu ħafna għanijiet rapport naraw li kif jistaw jintużaw aħjar il-periferiji tal-ibliet tagħna program ta' riġenerazzjoni tal-ibliet anki mill-punto di vista soċjali nitkellmu fuq il-bini il kif jistaw ikunu iktar ma jaħlux l-enerġija pjan u kol għas-sigurtà tal- patrimonju tagħna fil-belt, il postijiet fejn noqogħdu. Qed nitkellmu fuq ukoll l-effetti tal-klima, il-riskju tat territorju tal ewropa li wkoll isofri minn katastrofi naturali palma għalek ġifri għemżon pjan għal-kontinent kollu. Issa, ilna naraw li l-istati membri wahidom abbandunaw il-politika li tmur taqbel ma dak il-populizmu, anzi issa hemm kontrast ukoll li joħroġ ċar. U aħna ma nistawx naraw noqdu nserħu biss il-politika tal-iswiq biex li joffru opportunitajiet ġodda għax rridu naraw ukoll kif senejnu iż-żgħażagħ il-nisa u koll et nitkellmu fuq li bliet il-mobilità tan-nies, il-merkanzija, il-trasport għalek, għalek wieħed jista' wkoll hawnhekk jitkellem fuq is-sostenibilità tal-ambjent. Umbat, u kol salvagwardja ta' patrimonju storiku tagħna. Nafu kemm eh, huma rikki il-ċertu ibliet tagħna, kif se nħarsu dan il-patrimonju u kol l-sfida tal-żoni urbani, il-periferiji, l-mitrofi, il-reġjuni l-oħra li mumiex eh, dawk li bħal li bliet. Jina nistanejt li fl-Europa issa inna nużaw, nisfruttaw il-risorsi tagħna. Fil-rapport insibu u kol zoċ edeja tal-axħar il-5 fil-mija tal-rizorsi li nixtiequ li nużaw għall iżvilupp urban irridu ndaħluhom fil-rizorsi komunitori tal-ġejjieni u naħseb li dan il-rapport irid ikonna struttura u anki bażi legali iktar qawwija dwar din il-kwistjoni urbana biex verament din il-politika nkunu nistgħu naħmuha Grazzi ħafna. Grazie, la parola. Grazie, essa. Il-rapporter li miss l-Onorevoli Vagan għandu. Erba minuti. Uh, thank you, uh, President. Grazie, President. Nħu pjaċir nara li komissarju għab prezenti u kol. Jina kont kontent li kelli l-opportunita li naħdem fuq dan il-rapport għal din il-politika fil-fema tija hija essenzjali għal reġuni kollha tal-Unjoni u importanti wkoll illi għal-MFF ikonna finanzjament adattat għal politika ta' koezjoni. Iżda wkoll huwa importanti illi jkollna regolamenti adattati għal politika ta' koezjoni biex bekk noħolqu impigi u tkabbir. Bekk jiena nilqa il-proposti mill-Kummissjoni dwar ir-regolamenti kif ukoll il-proposti dwar il-qafa strateġiku komuni għal ħames mill-finanzjamenti ewlenin. Dana jista' jfisser li konna wkoll titjib tal-finanzjamenti Ewropew e, titjib għas simplifikazzjoni għall-applikanti kif ukoll aċċess aħjar jew aċċess aktar faċli għall-applikanti għal firxa ta' finanzjament Ewropew. li illi f'dak iż-żmien ir-regolamenti meta ġew proposti l-ewwel darba kien hemm nuqqas ta' dettall u biex u mekkanizmi biex tassew dawn il-ħames fondi jinġabru fl-imkien. Għanna xi proposti dwar f'dejm ta' partnership kif ukoll dwar il-multi-level governance u anki il-kodġi ta' kondotta, svilupp tal-komunità, azzjonijiet konġunti kif ukoll investimenti territorjali għaw dawn huma elementi u għodijat tajbin u bekk nilqawhom il-koll. Iżda jina naħseb li neħtieġu mekkanizmi sabiex dawn elementi kollha eh, jistaw jiġbru flimkien il-fondi kif spjegajt qabel bekk. Jiena għamilt konsultazzjoni ma numru kbir ta' atturi prinċipali madwar l-Unjoni Ewropea u jiena kelli diskussjoni ta' tip round table ma' dawk li prattikaw fil-qasam, autoritajiet mir-reġuni u territorji lokali li jittrattaw dawn it-temi ta' kuljum biex bekk nifmu eżattament xirridu namlu eh, brabta mal-fondi. U eh, din id-diskussjoni kienet tassew utli għal din il-round table aħna stajna nindagaw dwar xi eh, mekkanizmi biex tassew nixbru flimkien dawn il-fondi. Eżempju tajjeb kien l-eżempju ta' Wales u ċertament istennew li nagħti dan bħala eżempju. L-intenzjoni li naħol u portal bib wieħed biex ngħidu hekk fejn ikon applikazzjoni waħda ħlas u proċess ta' monitoraġġ Jiġifieri ikonna eh, one-stop shop għall-applikanti u anki għall-awtoritajiet ikkonċernati. Eżempju ieħor tajjeb kien tal-Olanda fejn il-fondi minn numru ta' programmi jistgħu wkoll jintbagħtu lill-awtoritajiet lokali biex bekk joħolqu pakketti ta' fondi Ewropej biex jiffinanzjaw il-proġetti fil-lokalitajiet partikolari tagħhom. Eżempju tajjeb ieħor f'Greater Manchester fir-Renju Unit fejn kellna model propost għal ITI illi jippermetti jippermetti e, finanzjament integrat minn finanzi Ewropej u oħrajn, per eżempju, jipproponu proġett ta' infrastruttura bil-flus ta' IRDF e umbat jużaw ukoll flus ISF e biex jagħmlu taħriġ għal persuni involuti biex iwettqu l-proġett. Greater Manchester palissa qegħdin jaħdmu fuq din il-proposta għal 2014. U allura l esempi l-oħra wkoll mir-reġuni eh, madwar l-Unjoni Ewropea dawn jom u allura li irdu nagħmlu huwa illi niġbru flimkien dawn l-idejat, niġbru flimkien l-idejat ta' prassi tajba biex bekk insibu eh, mezzi ta' skambju ta' prassi tajba madwar l-Unjoni Ewropea. Bekk, Kummissarju, nittama li li inti taċċetta dana kollu pala proposta eh, soda li ġeja minn din il-rapport fuq inizjattiva propja biex insibu xi mekkanizmi xi mezzi kif aħna niġbru flimkien dawn l-idejat unwet uwom biex bekk l-autoritet lokali, reġuni ikunu jistaw tassew jiġbru flimkien dawn l-ħames fondi biex jifinanzjaw proġetti ewlenin fil-ġejjini dan huwa għala u mezz jidirli biex nużaw dawn il-fondi L'aqwa mezz kif niżguraw illi tassew niksbu il-miri tan 2020 u naħseb li l-aqwa mezz kif aħna intejbu u nkatru il-prosperità ekonomika fir-reġunijiet tagħna madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Naddu l-kelma issa għal rapporter Kolarska Bobinska għal erba' minuti. Grazzi ħafna. Aħna naraw li qoddimna n-opportunità kbira biex ikonna sinerġija bejn politika reġjonali u dik tal-enerġija. Għaliex din hija opportunità fl-istess waqt illi nilqaw l għanijiet ta' dawn iż-żewġ setturi u nsibu sitwazzjoni ottimali. Kummissjoni Ewropea allokat eh, risorsi fil-fondi ta' żvilupp reġjonali fejn jidħol il-politika tal-enerġija u l-ura importanti li nużaw tajjeb dawn ir-riżorsi. Għalhekk, ir-rapport e, juri biċċar li proġetti tal-enerġija b'finanzjament tal-fond ta' koezjoni jrid qabel xejn. Jati appoġġ għal żvilupp reġjonali ħolqien tal-impjegi kif ukoll ineħħi diskrepanzi bejn ir-reġuni. li ntejbu l-provista tal-enerġija tfisser illi konna u kol għajnuna l-reġuni illi ximot waqaw lura. Speċjalment jekk huma lesti li jinvestu fejjun ta' enerġija deċentralizzati. Rapport eh, jgħid biċ-ċar illi għanijiet ewlenin ta' dawn iż-żewġ linji ta' politika għandhom jinkludu investiment fil-ejjun ta' enerġija deċentralizzati kif ukoll effiċenza fl-enerġija. Kif ukoll nespandu l-infrastruttura tal-enerġija. Nitkellmu ħafna drabi dwar lejjum tal-enerġija, iżda ma tantx nagħtu attenzjoni li trasmissjoni tal-enerġija kif aħna se nakkwistaw l-enerġija u, kif aħna mbagħad din enerġija nibgħatu li konsumaturi. Għaliex ċertament hemm ħafna xogħol xi jsir fuq l-infrastruttura nifisa tal-enerġija. Anke jadana kollu, ir-reġuni Ewropej huma differenti minn xulxin u allura approċċ wieħed għal kulħadd mhuwiex adattat. reġuni li jixtiequ jinvestu fir-rinnovament ta' eh, bini u anki fl effiċjenza tal-enerġija. Oħrajn għandhom noqqasijiet fit-trasmissjoni tal-enerġija u jixtiequ jinvestu f'dan l-aspett. Dawn l-anijiet kollha għandhom punt in komuni, jiġifieri dawn umanijiet Ewropej wara kollox. Minħabba li r reġuni tagħna huma differenti fil-livell ta' żvilupp tagħhom, ir-rapport qed jagħmilha ċara li l-awtoritajiet reġjonali għandhom ikollhom ukoll sem speċjalment fid-diskussjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, ir-reġuni jeħtieġu illi ikunu jistgħu eh, jażlu il-proġetti li jixtiequ jinvestu fihom għaliex huma għandhom l-aqwa pożizzjoni biex jiddeċidu fejn għandna ninvestu ma rridux l-aħħar mill-aħħar illi naraw illi finanzjament jintilef. Miex kwistjoni li wieħed jonfoq il-flus, iżda rridu nofqu dawn il flejes mod tajjeb. Kanna reġun illi diġa għamel modernizzar tal-iskejjel tija u hemm proġett għal modernizzar eh, ta' skejjel f'reġun ieħor allura irridu naraw li reġun li ġa għamel xogħlu u mbagħad ma jiġix ikkastigat eh, tal-li huwa wettaq xogħlu. U allura għal pjanijiet li ġejjin eh, finanzjarji irridu naraw illi nifukaw fuq l-aspett tal-enerġija. Iżda lanqas ma rridu naraw illi il-finanzjamenti imbagħad e, eh, jintefqu fix-xejn għaliex il-politika ta' koeżjoni mhix sostituzzjoni għal finanzjament immirat għaliex dan huwa punt li fl-aħħar mill-aħħar dun tennu kemm darba politika ta' koeżjoni trid teżisti, trid twassal ir-riżultati tagħha Irrid ikollha wkoll imbagħad xogħol ma' linji ta' politika oħra iżda fl-istess waqt irrid ikun hemm ukoll ejjun dedikati ta' finanzjament. Grazzi. Issa nisimgħu lil rapporter Esteras għal erba' minuti. Grazzi, President. Fl-2012 Il-Fond ta' Solidarjetà ġie mwaqqaf biex iwieġeb għal diżastri serji naturali li affettwaw lill istati membri li kienu qegħdin ukoll japplikaw biex isiru dawk il-pajjiż li kienu japplikaw biex isiru membri tal-Unjoni Ewropea. Issa, ma kienx hemm eh, modelli oħra bħal dawn li setaw jintużaw għal avvenimenti ta' diżastri. U rajna allura illi hawnhekk qegħdin irriflettu l-aspett ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Matul dawn l-aħħar xar snin, rajna wkoll illi stajna un mbagħad fejn kien hemm problemi ta' finanzjament u disastri naturali li ħolqu ħafna ħsara fuq livell ola dak li normalment jitrattaw fondi nazzjonali e kien aspetti li ħadem tajjeb ħafna, pero rajna mbagħad li kellna diżastri reġjonali u dawn affettwaw reġuni speċifiċi u anki il-ħajja ta' kuljum ta' dawk li jgħixu fir-reġuni u dawn kellhom riperkussjonijiet dewwiema. F'dawn il-każijiet rajna li kien hemm ħafna talbiet mir-reġuni konċernati kena applikazzjonijiet għal dan il-fond illi mbagħad eh, ma ġewx mill-qwa. Il-maġġoranza tal-applikazzjonijiet saru eh, f'dan il-qasam iżda il-konċett baqa eh, vak u allura kien hemm ħafna aspettattiva diversi reġunijiet iżda dawn mbagħad ma twettqux fil-realtà. Dan jfisser illi issa meta qegħdin nfasslu dan ir-rapport il ġdid għandna opportunità sabiex bekk niċċaraw id-definizzjoni ta' dawn it-tipi ta' diżastri u nagħmlu tajjeb għal dan id-distak. Fl-aħħar 10 snin rajna wkoll il jista' jkollna wkoll aktar flessibilità fil-finanzjament għaliex għanna il-waqt meta d-dizastru jiseħ, umbat il-waqt meta il-pajis ikun jisekwista il-fondi. Jistaw jaddu ħafna xur bejn dawn iż-żewġ momenti u għallu raħna din nitolbu li kunem aktar flessibilità, aktar simplifikazzjoni fil-proċeduri tal-fond. U anki eh, aħna tlabna li kunem u kol ħlasijiet mill-qoddim meta jkunem dizastru naturali. Rajna u kol li meta ikonna dizastri li jseħħu eh, fuq medda itwal ta' żmien eh, nitolbu illi l-font u koll isir aktar flessibli f'dan ir-rigward. Bekk tlabna għal riforma f'dan ir-regolament iżda ma nixtiqux illi l-aspetti finanzjarji jew il-kriterji għas sussidji li dawn jimbidlu fl-2005 kienem proposta illi ma ġietx implementata mill-Kunsil għaliex il-Kunsil ma qabilx ma nefqan voluta għaliex din kienet eh, ukoll kieku tbiddel id-definizzjoni li kwalunkwa tip ta' diżastru naturali jaqa' taħt il-fond u mhux biss dawk naturali. Jiġifieri tqisu diżastri oħrajn ukoll. Jiġifieri ma kienx hemm bidla għal nefqan voluta u brabta mal-kriterji fejn fil-fatt effettivament isir iħlas. Hemm kriterji oħra wkoll. Per eżempju l-element tal-GDP. L-idea hawnhekk hija li jkollna kriterju eh, reġjonali tal-GDP li jkun aktar speċifiku għal reġuni konċernat u jkollna wkoll proċeduri aktar simplifikati. Kien hemm diversi wkoll atti li twet mill kummissjoni fejn hija wkoll qablet li jsir il-las u mbagħad ikun hemm ukoll il-tfassil tal-kriterji. Għala raħna nixtieq li jkun hemm qatt wieħed biss biex bekk il-fond ikun aktar flessibbli, aktar trasparenti u aktar effettiv. Grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l mikrofonu lill-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Fissem il-Kummissjoni jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporters għax xogħol li jagħmlu f'dan ir-rapport. Fin-negozjati li huma dejjin bejn il-Kunsill u l-Parlament, dawn ir-rapporti huma ta' kontribut tajjeb biex nindirizzaw il-kwistjoni ta' xogħol territorjali u politika urbana. U nindirizzaw bl ħem mod possibbli l-appoġġ wiesa illi ra rapportakom fil-kumitati u anka fil-Kummissjoni naħseb li dan huwa sinjal eh, tajjeb. Naħseb li l-Kummissjoni u l-Parlament meċin fl-istess direzzjoni. Dan rapport u importanti wkoll għall politika reġjonali u paħal ma qal is-Sur Kozzolino il-rwol ċentrali tal- zoni ċentrali kif ukoll zoni oħra biex niksbu l-lanijiet ta' strateġija strategija Europa 2020. Nappoġġaw l-innovazzjoni fl-Ewropa kif ukoll l-ekonomiji li bletu l-irħula tagħna għandhom irwol importanti u rridu għalhekk jipparteċipaw f'dan anke fuq il-governanza multilaterali. Din hija xi ħaġa li ser eh, nappellaw għalija wkoll għandu jkun kooperazzjoni fuq livell reġjonali u lokali u anke fitħejja ta' dawn il-programmi bħalmat li pjanar l-implementazzjoni dan kollu li tisir fuq eh, bażi wiesa kemm jista' jkun irridu illi dawk kollha li jiġu affettwati jkunu eh, partijiet interessati. 5% tal-fondi għandhom ikunu għal l-integrazzjoni ta' l-izvilupp din hija xi ħaġa li tista' tiġi implementata mill-bliet minn nifisom. Ejja nenfasizza 5% jirreferu għal dawn l-inizjattivi territorjali. Ovvjament ser ikun hemm anke mill-mezzi mill-fondi li jkunu disponibbli fil-futur li jkunu l fuq minn 5% kif diġà huwa l-każ Bosta punti tar rapport naraw ukoll illi jridu nistabilixxu il-qafas strateġiku. Dan għandu jkollu rwol importanti għaliex hemm sfidi importanti f'ċertu oqsma u hemmhekk għandna għodda li jippromovu eh, l-involviment lokali jistgħu jaġixxu għal dawn eh, l-sfidi b'mod effettiv. Issa il-proposti eh, mill-Kummissjoni nista' niżgurakom li DGTI tiegħi qed jaħdem bisħieħ fuq dan ukoll. U malli jkollna punti speċifiċi nistgħu eh, niġu bihom hawnhekk, però fil-perjodu li jmiss irridu nagħtu aktar attenzjoni biex infaslu inizjattivi għaliex għandna responsabiltajiet mal-Stati membri sabiex niżguraw li l-fondi jiġu użati b'tali mod li joħolqu tkabbiru xogħol. Dan ukoll jaqbel mal-politika tal-enerġija nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Bobinska Kolarska Bobinska għal referenza li għamet għal politika tal kohezjoni fil-politika tal-enerġija. Gina naqbel maħħa hemm bżonn li ikollna soluzzjonijiet speċifiċi taħt il-politika tal-enerġija li jridu jkunu immerati fuq l-effiċenza enerġetika. U biex nala ippermettuli nikkommenta fuq il-punt ta' Estela Sfaragut fuq il-fondi ta' solidarjetà. Aħna dawn il-fondi għenna għamilna kontributi ta' 3.1 biljun euro f'tipi ta' dizastri naturali differenti fl-Ewropa l-Ewropa hija soċjetà bbażata fuq is-solidarjetà u jiena grat li għandna l-istrumenti neċessarji fil-fond eh, ta' solidarjetà u jiena konvint illi nistgħu nagħmluh aktar effettiv u niżawh aħjar ukoll. U nixtieq ukoll nirringrazzjakom tar-rapport illi jimxi mal mal-opinjoni tal-Kommissjoni tal-Ottubru tal-2011. Aħna se nkunu qegħdin sottomettu proposta legali fil-futur u nispraw li tappoġġana fuq dan ukoll. Għalhekk, sinjuri nirringrazzjakom ta' dan ix-xogħol tajjeb li għamiltu u l-kooperazzjoni li kellna. It-tkabbit u x-xogħlijiet jistgħu nistgħu niksbuhom biss fir-raġuni u l-bliet tagħna hemm bżonn għalhekk li konna appoġġ li naqdu flimkien il-politika, il-politiċi u l-istrumenti kollha differenti il-politiki u l-strumenti kollha differenti daw kollha li jiġu effettwati jidu jiġu involuti wkoll bħala partijiet interessata għalhekk aħna qegħdin eh, nidipendu fuqkom biex fil-futur inkomplu normu negozjati fuq dan. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa nixtieq ngħaddi il-mikrofonu li sinjura Jusmanova għal-minuta se tkun qed titkellem fissem il-Kumitat dwar ix-xogħol. Grazzi, Sinjura President, Kommissarju. Trattat tal-Lisbona, il-kozjoni territorjali hija waħda mill-għanijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport ta' Sturvon huwa bażi essenzjali biex noħolqu strateġija u niksbu eh, l-għanijiet ta' Ewropa 2020. Il-qafa strateġiku komuni ser jiġi użat biex l-fondi jiġu implementati aħjar. l iżvilupp lokali, investiment territorjali integrat, ser jgħin l-iżvilupp sostenibbli tal-komunitajiet lokali. L-approċċ bottom-up għandu jiġi applikat b'mod attiv bil-parteċipazzjoni tal-partit interessati kollha fl-ippjanar ta' politiki tal-żvilupp lokali. Il-kapaċità amministrattiva għandha tiġi imtejba u l-pjizda amministrattivi għandhom jitnaqsu. Grazzi. Grazzi. Fissem fil-Komitat tal-Riċerka l-Enerġija, is-Sur Enċju. Grazzi ħafna, Signora President, il-politika ta' koezjoni hija politika fundamentali għall-Unjoni kollha kemm Is-suċċess tal-politika ta' koeżjoni sertejn il reġjuni zvantaġġati biex ikunu aktar integrati fl-Unjoni Ewropea għal benefiċċju ta' kulħadd. Għalhekk m'għandniex innaqsu il-finanzjament ta' koezjoni fl-MFF li jmiss bħala rapporter tal bħala opinjonista minnaħa tal-Kumitat ITRE Aħna naħseb għandna nużaw fondi għal proġetti strutturali b'mod partikolari f'reġjuni fil-vant tal-Ewropa. Ninsisti li għandna nfinanzjaw l-effiċenza enerġetika b'mod partikolari is-settur ta' djar dawk li jużaw grants u self u koll fuq livell lokali fl-istess ħin l-infrastruttura proġetti ta' infrastruttura enerġetika għandhom jiġu appoġġjati u dan ifisser li għandu bżon hemm bżonn ta' koordinazzjoni bejn il-fondi strutturali u anke l-faċilità ta' Connecting Europe. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nadi l-mikrofonu għal eh, kallim mill-gruppi politiċi mill-PPE sur Mazzoni għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, jina nishtiq ringrazzja il-rapporters għax xogħol li jagħmlu il-rapport li qegħdin niddiskutu bħalissa għandhom bażi komuni. L-erba li juma għandhom eh, lan illi jtejbu dimensjoni territorjali tal-politika ta' koezjoni u jiena kontenta li kontent li il-rapporti kollha kienu eċċellenti u li jirrikonoxxew il-fatt illi il-koll għandhom għan komuni li bliet edin fil-qalba tal-politika ta' koezjoni fil-rapport ta' Kozzolino imma mhux li bliet waħidhom huma inklużu wkoll eh, fiż-żoni fil-qrib il-belt u anke il-kampanja dawn huma is setturi li sa jwaslu għal tkabbir. Jekk ikunem investiment u ikolna approċ favur l-ambjent anke fil-programmi ta' svilupp urban għodda bħal fondi strutturali jridu nużawhom b'mod aktar effettiv. Din hija xi ħaġa illi tlabna fir-rapport preċedenti Naħseb li nistgħu nkunu aktar flessibbli u inqas riġidi palma sar fis snin li għaddew. Pala shadow rapporter għal rapport ta' kozzoj se nkun qed nifoka fuq dan ir-rapport. Jiena ħdimt fil-qrib ma' rapporter u miegħu rrit illi nati attenzjoni partikolari lid-dimensjoni urbana u nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex tiżgura li l-għanijiet tal-Aġenda Urbana um ikunu marbuta mal-għanijiet ta' Strateġija Ewropa 2020 li l-bliet ikunu aktar sostenibli. Rata ta' 5% fil-rapport tal-Kommissjoni għandu jkun il-limitu minimu u mhux il-limitu massimu. U fl-aħħar nixtiequ nitolbu biex li pjanar jinvolvi wkoll l-amministraturi lokali biex huma jkunu parteċipi fil-proċess ta' teħid deċiżjonijiet u mhux biss li jiġġestjonaw ir-riżorsi. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Krell l-essendi żewġ minuti. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju, kollegi. Il-politika ta' koezjoni hija qasam wiesa ħafna kif qed naraw f'dan id-dibattiti lejla. Varjaw minn bliet, żvilupp, tkabbir u anke il-kontribut ta' bliet għal tkabbir, il-kooperazzjoni territorjali, l-qasam tal-enerġija, il-kontribut tal-politika tal-enerġija lil politika ta' koezjoni u twassal sal-fond ta' solidarjetà. Nista' nolqot qasma oħra li għandhom x'jaqsmu dawn l-affarijiet Għanna stampa pozittiva imma rridu nqoddu b'sebajnejn hawnhekk ukoll. Importanti ħafna li nistabilixxu għanijiet ċari għal politika ta' koeżjoni. Fl-istess ħin rridu nifukaw ukoll il-fondi disponibbli għal dawn l-istess għanijiet. Ovvjament ma jistawx ikonna approċċ wiesa' ta' kafkaf bħalma rajna f'ċertu okkażjonijiet ta' li moddi, iżda din id-direzzjoni ġdida l-politika ta' koeżjoni tista' tinkiseb permezz ta' dak li nagħmlu fil-politika ta' koeżjoni l-2014 u kif ħan formulaw. Iżda naħseb koll li rridu nilqaw qasam ieħor fil-politika ta' koeżjoni, fi kliem ieħor ix-xogħol tagħna fil-rigward il-politika ta' koezjoni. Xogħol intern irridu nieħdu passi pożittivi u nitkellmu dwaru biex bekk il-politika ta' koezjoni tkun aktar aċċettata. Jekk nieħdu l-prinċipju ta' sħobija bis-serjetà u verament ninvolvu l-imsieħba tagħna mir-reġuni fit-tħejjija ta' dawn il-proġetti, allura mbagħad il-proġetti jkunu aktar jistgħu jiġu aċċettati, jkunu jistgħu jaħdmu aħjar u jkunu jistgħu jiġu implementati. Punt ieħor importanti huwa li importanti nikkoordinaw il-politika Ewropea fil-politika ta' koordinazzjoni, tal-politika ta' koeżjoni u anke ma' politiki oħra. L-aħħar iżda mhux l-inqas nafu li jistgħu jkollna l-aqwa politika possibbli fid-dinja iżda tkun ta' xejn jekk ma jkollniex il-fondi meħtieġa lihom. Jeħtieġ li jkollna riżultat pożittiv fid-diskussjonijiet tal-MFF biex bekk nkun nistgħu nsawru politiki tajbin ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi, fissem il-grupp għalde l-onorevoli Manescu għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, komissarju. Jena nishtiq nirringrazzja l-rapporter minn qalbi l-ewwel net għar-rapport li qed niddiskutu fuqu, il-miżuri u l-azzjonijiet li ġew proposti f'dan rapport huma ovvjament fil-politika ta' koezjoni u dan ifisser anke permezz tal-fond strutturali. Irridu nippruvaw nqajmu l-ekonomija tagħna fuq saqajja u ntejbu l-kompetitività tagħna fuq l-istati membri. Punt ieħor importanti huwa li l-bliet u ż-żoni urbani ġew affettwati ħażin mill-kriżi, hemm problemi seri, diskriminazzjoni, faqar, qatt, u eħtieġ li naħsbu dwar ir-rwol li li il bliet jistgħu jaqdu hawnhekk u għalhekk is-sena 2020 hija importanti ferm għandna għanijiet ambjentali u għanijiet oħrajn hemmhekk Għalhekk irdu nkunu effiċjenti u nkunu nistgħu nwettqu il-potenzjal tal-iżvilupp tagħna fil-bliet kbar u fiż żoni reġjonali wkoll. Aspett importanti huwa nippromovu l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija u l-azzjoni illi itejbu l-użu effiċenza tal-enerġija li huwa importanti fl-iżvilupp reġjonali. Il-fondi strutturali għandhom rol importanti sabiex jirnexxilna nilħu l-miri kollha. U għalhekk fil-perjodu futur tal-programmazzjoni jridu nassertaw aħna illi kemm fuq livell ta' Kummissjoni kif ukoll fuq livell ta' Stati membri jittieħdu dawk il-miżuri meħtieġa sabiex ikun hemm indiċi ta' assorbiment ikbar u sabiex jirnexxilna naħdmu bla u nużaw bla ħjar mod il-finanzi meħtieġa. Għandna bżonn ta' regoli iktar ċaru sempliċi sabiex naqsu l burokrazija u sabiex Inħaffu l-proċess amministrattiv, l-implikazzjoni reali tal-autoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni u flessibilità akbar sabiex jintużaw il-fondi Ewropej. Grazzi. Grazie per eh, i Verdi. Onor... Grazie fissem il-ħodor l-Onorevoli Crisogalos għal-minuta. Λεγγύς ξεκίνησε αμέσως μετά τις πλημμύρες του 2002. Il-Fond ta' Solidarità beda mill-2002. Aħna nafu illi kien hemm interventi umani oħrajn illi dejjem wasluna biex nużaw iktar fondi f'każi ta' katastrofi. Imma Mżon li il-Kunsill jaċċetta l-proposta tal-Kommissjoni biex ittejjeb it-ħaddim ta' dan il-fondi jekk aħna nqisu li illi il-katastrofi qegħdin dejjem jiżdiedu u dejjem hemm bżonn illi nintervjenu aktar ta' spiss u b'mod aktar massiv. Ehm, fl-2011 seħew ħafna fenomeni naturali li wasluna biex nonfqu iktar mill eh, eh, eh, seba biljoni ta' euro u dawn u koll waslu għal ħafna mwiet. Madana kollu xorta wahda mar nexxinniex namlu tajjeb għal l-aspetti kollha ta' dawn il-katastrofi għalhekk hemm bżonn dawn il-fondi jintużaw bl-aħjar mod possibbli biex inkunu nistgħu ngħinu lil dawk kelli intlaqtu minnhom. Bżonn ukoll li t bassir jittejjeb sabiex aħna nkunu nistaw naraw ma l-konsekwenzi ta' dawn katastrofi biex nkunu nistaw nużaw il-fondi b'aħjar mod possibbli hemm bżonn il-proċeduri jittejbu jkunu iktar ċari li nifmu meta nistaw nużaw dawn il-fondi eh, la darba li dawn il-fondi f'dawn l-aħħar snin irnexxinna nużawhom kollha hemm bżonn li jirnexinna nużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea b'mod aħjar kif ukoll anke il-fondi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi fisem l-ICR l-Onorevoli Vlazak għal 3 minuti. Signori, kurħat jaf li l-suġġetti li nitkellmu dwarhom illum marbuta sfiq mal affarijiet li niddiskutu mal-podcast li diskutejna dwar l-lejla, l-pokket ta' koezjoni u anke l-qafas għall-2020. Għalhekk irid ikun benefiċċju għal dawn l-aspetti kollha. Jekk ma niddiskutux kollox ma nkunu niddiskutu kważi xejn u għalhekk Importanti li jkun hemm negozjar dwar id-dettalji iżda mbagħad fil-kostitwenzi qed naraw strutturi ta' implementazzjoni, programmi ta' implementazzjoni biex dawn il-fondi jkunu jistgħu jintużaw għal perspettiva li jmiss. Kollox jibda mis-sena d-dieħla iżda sissa rajna li l-bliet u r-reġuni għandhom ikollhom rwol aktar kbir x'jagħtu sem fil-ġejjieni. Nafu li dawk il-bliet li kollhom il-kapaċitajiet meħtieġa biss jistaw ġestu l-fondi tagħhom sow u dawn jistaw kunu ta' suċċess biss. Għalhekk importanti li ninvolvu aktar il-bliet fil-ġestjoni u anke nifurmawhom x'possibiltajiet għandhom. Bekk il-leġiżlazzjoni tkun tista' timxi l qoddim Għalhekk nixtieq nistaqsi issa l-Kummissjoni biex tinformana fuq bażi regolari dwar x'inhuwa l-involviment tal-bliet u dawn l-istrutturi u nitlob il-Kummissjoni tistieden ir-rappreżentanti tal-bliet fin-negozjati tagħhom. Hemm bżonn nistabilixxu l-prioritajiet tagħna sew fil-rigward il-finanzjamenti, irridu nifukaw fuq l-iktar eh, reġuni importanti u effiċenti, iżda ma rridux ninjoraw iż-żoni rurali u l-bliet għaliex fiż-żoni rurali Nafu li hemm il-fondi strutturali jistgħu jużaw ukoll il-fond ta' żvilupp ehm, tal-bidja u l-fond tal-żvilupp rurali għandna il-VAT fuq il-non-return, hemm ċertu programmi li huma eliġibbli għalihom, hemm programmi oħrajn li mhumiex u għalhekk hemm bżonn nistabilixxu regoli ċari u hemm bżonn nistabilixxu regoli uniformi. Jena konvint li għal municipalitajiet iż-żar ikun importanti li jkun hemm punt ta' kuntatt wahdini. Biex bekk ikunu jistgħu jkollhom it-tarif kollha meħtieġ dwar il-programm individwali u jkun hemm bżonn ta' kriteri uniformi biex ikun hemm tarif ċar dwar il-proċeduri ta' ħlas biex bekk il-proċedura kollha tkun kemm jista' jkun sempliċi. Lekk il-Kummissjoni tkun ta' motivazzjoni għall-Istati membri biex bekk is-sistema tissawar b'tali mod li dawn il-fondi ikunu jistgħu jitwaslu bl-iktar mod sempliċi possibbli. Hemm bżonn li dan il-proċess jitħaffef għaliex il-programmar li jmiss il-periodu li jmiss probabilment ser ikun imdowem. U għalek jekk joġobkom ejja ma tawlux l-affarijiet daqskem kienu imtawlin fl-2007. Għalhekk il-Presidenza t-terfa l-responsabilità fuq spalleja u tagħmel l-isforzi kollha meħtieġa. Grazzi. Grazzi fisem il-grupp tal-IFD l-Onorevoli Paxka għal żewġ minuti. Grazzi, President, Kommissarju, biex nibda nixtieq ngħid li napprezza l-fatt li l-Parlament Ewropew wara diskussjonijiet twal li appoġġaw ir-reġuni u żoni rurali jew l-gżejjer jew postijiet fejn hemm popolazzjoni sparsa importanti issa li qed waslu l-azzjoni mal-klim li jedna. Hemm potenzjal kbir għall-impjiegi, l-produzzjoni u tkabbir ekonomiku b'dan ix-xogħol. Il-bliet fl-modi ġew stabiliti jew bħala ċentri amministrattivi jew inkella industrijali skont il-prossimità id-dimensjoni teknoloġika u tas soċjetà xorta waħda qed tevolvi ma' żmien u qed tevolvi wkoll eħtiġijiet ħtiġijiet ta' nies tal-bliet u tar-raġuni. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm prekondizzjonijiet ċari u tondi għall organizzazzjoni mill-ġdid u l-iżvilupp mill-ġdid ta' dan l-ambjent biex bekk ikun jista' jilħaq mal-ħtiġijiet u l-mezzi meħtieġa għal dawn l-individwi. Hemm bżonn intejbu s-servizzi ta' trasport għal bliet biex bekk innaqsu fl-istess ħin il-ħsejjes zejda u anke t-tniġġis. Hemm bżonn li jkun hemm applikazzjoni xierqa ta' dawn l-affarijiet biex ikun ta' benefiċċju ta' tal-inqas 80% tal-popolazzjoni Ewropea. Għalhekk importanti li nieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Grazzi. Il-President. Grazzi fisem il-grupp GUE NGL l-Onorevoli Omar G għal minuta. Le micro marche, oui. Madame la Présidente. Signora President, grazie, Sir Commissario. Pala membru tat-tim tan negozjati tal-Parlament fuq il-Regolament Ġenerali tal-Fondi, jiena rrit nisħa illi aħna għedin attenti li naraw li dak li hemm miktub fir-rapport jitqies u li kunem possibilitajiet ta' finanzjament fil-fondi Ewropej tal-ġejjeni imma rridu narfu illi mhux dejjem faċli li wieħed jikseb il-qbil tal-istati membri sabiex il-politika reġjonali tagħmel qabża il qoddim F'dawn in-negozjati l-Parlament Ewropew qiegħed miexi maqut u determinati ma' huwa veru koll li l ħidma li għandna qudiem mhix faċli. L-aħħar darba jiena kelli l-opportunità illi ngħidlek kemm jiena inkwetat fuq il-ġejji l-qafas finanzjarji plurianwali eh, tal-ġejjini li għall-ewwel darba fl-istorja tal-Ewropa illi il-budget tal-politika ta' koezjoni qed jiġi propost illi innaqsuh. Naħseb illi dana ma tantx awgura tajjeb għal ġejjini ta' din il-politika reġjonali tagħna. Grazzi fisem non etteġ l-Onorevoli Stadler għal minuta. Signora President, Kommissarju, jina naħseb li l-erba rapporti fl-imkien li ma kienux kontroversjali fil-komitati u jina appoġġajtom jgħidu li rmħtix li kunem reformi għal regoli dwar il-finanzjamenti. Nirringrazzja lill kommissarju tal-li indirizza din ir-riforma meħtieġa. Kollega qal li qabel l-najnuna kienet tingħata fil-prinċipju li tagħti ftit ftit il-kulħadd, imma b'dan il-mod il-karus dbattal u għalhekk irridu nużaw il-flejes tagħna aħjar. hemm bżonn nużaw il-politika kohezjoni bil-ġdid fiż-żoni rurali u dan imur li lin minn dak li nindirizzaw il-qad biss. Ir-rapport Kozzolino jindirizza l-kwistjoni ta' teorija tal-ċentralizzazzjoni kif naraw fil-Ġermanja jew fl-Awstrija pereżempju fejn l-affarijiet jiġu ċentralizzati fiż-żoni urbani kbar Bizzejiet li nużaw l-10% tal-fond ta' svilupp reġjonali jiena għandi dubju tiegħi. Naħseb li konna bżonn aktar fondi fil-futur. Iżda naħseb li xorta waħda ideja li tagħmel sens li nużaw għodod ġodda u flejjes ġodda. Umbatt nkunu nistgħu naraw kif ħanimxu l-qoddim. Naf li ma wasanniex fit-tmim tax-xoltana fuq din l-idea, Iżda issa xi ġoħra fuq il-punt 10 fuq ir-rapport Kozzolino nixtieq ngħid li hemm żball fit-traduzzjoni li għandha tajt li l-miżuri mhumiex qegħdin hemm biex jiġildu l-effiċjenza tal-enerġija, anzi qegħdin hemm biex itejbu u saħħu l-enerġija u l-effiċjenza tal-enerġija mhux jiġilduha. Il-President, grazzi, issa fisem il kelliema l-oħrajn nibdew l-ewwel net l-Onorevoli Luka Ċefska għal żewġ minuti. Grazzi, President il-politika ta' koezjoni huwa l-istrument ewlieni li jkollu impatt fuq il-differenzi reġjonali u jista' jistimola wkoll l-iżvilupp armonjus fl-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi għall politika ta' koeżjoni aħna nittamaw li immorru lil-in mir-reċessjoni li qed toħnoq il-kontinent kollu bħalissa, l hemm bżonn jkunu flessibbli għax titqis ukoll id-differenzi territorjali u reġjonali. Il-fond u l-perspettivi ġodda l-koezjoni għandhom ikunu għalin mod adattat għaliex bekk biss nistgħu nimplementaw dawn l-anijiet. Pala Shadow Reporter, jiena sħat bosta drabi li sabiex nistimulaw ir-reġuni biex jużaw il-fondi Ewropej irridu naġlu u asru il-proċeduri biex innaqsu l-pis amministrattiv. Il-miżuri dikunu ċari biex bekk il-fondi jintużaw fil-potenzjal kollu tagħhom. Importanti ħafna ninvolvu aktar ċittadini u nistidnuhom biex jużaw il-fondi Ewropej billi jużaw il-żvilupp komunitarju pala stimolu, pala strument ta' stimolu biex bekk ikun hemm il-potenzjal aktar maħluq li huwa meħbi iktar fil-komunitajiet lokali. Naħseb li issa wasal iż-żmien biex nagħmlu din id-diskussjoni u nibdew reazzjonijiet li jippermettuna ikonna mekkaniżmi lokali sabiex bek intejbu l kondizjoni tajxin fil-komunitajiet l-aktar qrib. Id-fit mal-presidenza irlandiża għanna nikontribuixu għal aktar tkabbir u impjigi fl-Ewropa. Kull pajjiż, reġun u territorju rurali jew urban għandhom karatteristiċi importanti li jagħmluhom kompetittivi. Għalhekk hemm bżonn li nieħdu deċiżjonijiet biex bek dan il-potenzjal jintlaħaq u l-valuri u l-vantaġġi ta' kull reġun tal-Unjoni Ewropea ikunu msaħħab tal mod biex bekk nkunu l-iktar innovattivi, kompetittivi u jkollna massimizzazzjoni tal-aqwa arfin u esperjenzi bejn il-pajjiżi. Dan jippermettilna li nieħdu l-ikbar vantaġġ mill-fondi Ewropej. Grazzi. Il-President, grazzi l-Onorevoli Olejnczak għal minuta u nofs. Grazzi, President aħna nixtiequ nisħu xiftit punti ewlenin. Fil dan il-politika ta' kożjoni rridu niġġieldu l-faqar. Anke l-faqar fl-enerġija. U hemm miżuri konkreti li jittieħdu mill-politika ta' kożjoni jistgħu jiġu implikati hawnhekk. Kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandu jkollu dritt għall-enerġija, għall provvista tal-enerġija tajba u anke prezzijiet tajbin tal-enerġija. Ma rridux inċedu fuq il-għanijiet ambizjużi tal-politika ta' tibdil fil-klima, speċjalment fl-iktar zoni dajfa tal-Unjoni Ewropea. Rridu soluzzjoni ġodda, investimenti ġodda fl-enerġiji li jġeddu. Dan il-futur tal-enerġija fl-Ewropa u l-bażi tal-kompetitività tagħna. Iżda fl-istess ħin irridu nsaħħu l-effiċenza tal-enerġija. Iżda dawn l-għanijiet tal-enerġija ma jistawx jiġildu kontra xulxin, irridu jimxu jitfit It-tielet rridu li l-politika ta' koeżjoni tkun politika inklusiva li tkun adegwata għal ħtiġijiet u l-kundizzjonijiet ta' reġuni kollha. Aħna nappoġġaw il-ġenerazzjoni lokali ta' enerġija iżda ma rridux naqtaw il-fondi għal kumpaniji l-kbar li produċu l-enerġija mill-enerġija li tiġġedded. Dawn meħtieġa ferm bħalissa. Barra minn hekk rridu nipromovu il-biogas per eżempju, jew inkella gas naturali li xorta jippermetti inna enerġija għall-ifqar zoni rurali. Għalek il-politika tal-enerġija tkun waħda komprensiba ferm firxa wisa ta' soluzzjonijiet differenti. Grazzi. Il-President, l-Onorevoli Manner għal-Minuta. Signora President, Kommissarju, grazzi l net l-rapporter għal rapport verament eccellenti. Naħseb li diskussjoni tal-lum bħal qabel u rrit li importanti ħafna lina li nkun nistaw nissalva gwardjaw il-fondi li aħna nużaw biex u dawn il-politiki. Il-politika tal-enerġija hija importanti ferm rridu nibdow mill punta tluq tajjeb u rridu nkunu kapaċi ninvestu aktar fl-politika tal-enerġija tagħna, speċjalment ejjun rinnovabli tal-enerġija. Dan importanti ħafna fl-oqsma kollha, fiż-żoni kollha, speċjalment dawk l-aktar remoti. Il-politika ta' kozjoni għandha rwol importanti xtaqdi hawnhekk għaliex aħna għandna differenzi fil-mod kif jintużaw ir rizorsi bejn il-pajjiżi u anke feħdan l-istess pajjiżi u naħseb li huwa importanti ferm li nsegwu triq li diġà ġiet mfassla hawnhekk f'dan il-pakket u morija f'dan il-pakket naħseb minn dak li qalet il-Kummissjoni xorta fadal xtitjib li jista' jintlaħaq iżda l-Kunsill għamel sforz importanti, anke minħat tal-Parlament kien hemm sforz importanti, dan huwa pol dinja politika importanti ferm. Grazzi. Grazie, onorevole. mi. Grazzi ħafna, Signora Miranda. Obrigada, Presidente. Como relatore na sombra de politica... Grazie, Signora President, pala Shadow Rapporteur Naħseb li huwa importanti l-politika tal-enerġija tagħna tkun waħda sostenibbli, tkun effiċjenti. Bżonn li l-politika tal-enerġija tagħna tkun ottimizzata. Fl-Ewropa hemm ħafna differenzi jekk wieħed ħares lejn il-pajjiż tiegħi, pereżempju. Aħna inħalsu għall enerġija importata iktar milli f'bnadi oħra fl-Ewropa u din hija xi ħaġa illi eh, trid tinbidel. Aħna nħarsu lejn ħafna eh, proġetti kbar għall enerġija li tiġġedded imma ħafna drabi din l-enerġija tispiċċa tiġi esportata hemm bżonn illi ikun hemm fonti tal-enerġija illi eh, jiġġeddu u prezzijiet iridu jkunu kompetittivi mhux proporzjonati. Rridu nagħmlu ċara li aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, ejjun tal-enerġija illi huma transitorji bħal pereżempju il-gas tax-xejl. Grazzi. Grazzi, Sur Nicholson, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Senjura President, nibda billi nirringrazzja rapporters tal-Parlament u daw kollha illi ħadmu fuq it-timi ta' negozjati għal ħidma tagħhom fuq dan il-pakett leġislattiv tal-politika ta' koeżjoni biex jidħol fis-seħ l fl-2013 u forsi laqas fl-2014 u kum meta jkun irdu jkunu lesti għalih. Jena Eh, naħseb nemmen il-reġuni ta' tranzizjoni fostom il-reġun tiegħi se jkomplu jirċivu l-appoġġ tal-Parlament din il-kategorija se jkollha rwol importanti ħafna flimkien mal-fondi għal paċi li għandna bħalissa u huwa importanti wkoll għall-Irlanda ta' fuq u sewa ħafna f'dawn l-aħħar snin il-kontinuazzjoni ta' dan it-tip ta' fondi għal paċi huma essenzjali fil-fema tiegħi anke għal ġejjieni tal-Irlanda ta' fuq. Jiena nixtieq nirringrazzja n-negozjaturi tal-Parlament tal-li żguraw li l-proposta għal programm ta' paċi diġà eh, tlaħaq bil fuq fil-dossier tal-kooperazzjoni territorjali imma jiena imħasseb eh, minn fejn se jiġu dawn il-fondi U waħda punt wieħed li rridu ikun ċar fuq huwa li dan irid ikun irridu jkunu fondi addizzjonali eh, ma kellna qabel u m'għandhomx jitnaqsu minn fondi oħrajn, fondi eċċellenti li qed issir ħafna xogħol eċċellenti bihom. U iva, veru dejjem hemm bżonn li nipprioritizzaw iva il-budget, il-budget għat irridu naqblu fuq imma hemm bżonn li noħolqu lista ta' prioritajiet f'dan il-Parlament u anke fost ir-reġuni. Grazzi. Onorevole Bizzotto, due minuti. Grazie, ħafna, signora Bizzotto, zewċ minuti. Grazzi, President, jina se nitkellem dwar il-Fond ta' Solidarieta li kemm il-darba intuża mill-pajjiż tiegħi, nfakkar pereżempju terremota l umbria manki iktar reċenti il-traċedja li seħħet fl-Emilja u ntużaw kol fil-reġun tijaj eh, meta kienem l-arar fil-Veneto. Ġifirin naf kemmu importanti u nafu kol imma limiti tijaw xinuma. Issa, il-għajnuna li tasal tart huwa għajnuna maħlija Jiġifieri meta ikun hemm żona mill-quta hemm eh, xi katastrofi hemm bżonn li l-għajnuna tasilhom malar kemm jista' jkun biex ikun jistgħu jiffaċċaw l-emerġenzi li jinqalaw. Kwistjoni ta' sens komun, li ċittadini ma jistgħux joqgħod jistennew l-intervent tal-Ewropa għal xi sena kif ġara pereżempju meta kien hemm l-arar fil-Veneto dana minħabba l-burokrazija li hemm fi Brussell Illum mhux qed ngħid illi l-Fond ta' Solidarità mhux importanti, imma nagħmel appell qawwi kif inni nagħmel dawn l-aħħar sentejn illi ir-regolament illi jigwidah dan eh, jiġi ċċarat u semplifikat. Irrid ikun hemm eh, ħlas minn qabel biex jagħmlu tajjeb għal ħsara li tkun saret mod mod pereżempju li jkun hemm xi katastrofi serja ħafna hemm bżonn li titnaqqas ukoll jitnaqqas il-livell minimu tal- eh, ħafna drabi naraw illi l-kalamitajiet naturali se jkompli jiżdiedu fis-snin li ġejjin u l-Ewropa titkun lesta titinvesti fi strumenti illi jkunu ta' appoġġ serju għat-territorju anke għaċ meta dawn jintlaqtu minn xi katastrofi naturali nieħu l-opportunità li nfakkar illi rridu ninvestu iktar l-Ewropa tittinvesti tinvesti iktar fil-prevenzjoni biex tevita mill-inqas dawk il-traċedji illi jistaw ikunu evitati. Grazie. Grazie, onorevole Ernst, un minuto. Meine Damen und Herren, was für... Signori, dak li aħna għanna bżon huwa li tassew inseħħu il-dimensjoni urbana. Il-bidla demografika issir fl ibliet tagħna ma hemm ukoll l-inugwaljanza soċjali. Dan m'għandhomx ikunu affarijiet li nitkellmu fuqhom biss imma għandhom jitqisu bħala fost l-akbar sfidi ta' żminijiet nawritu kien hemm finanzjament adattat u m'għandniex eh, nieħdu approċċ ta' biċċa biċċa u ħadd ma jaf eżatt fejn se naslu. Li bliet ukoll huma importanti anki għal żoni rurali tagħhom u anki hemm żoni fejn qed isseħħ bidla demografika. Iż-żoni rurali qegħdin jiġu abbandonati u li bliet qegħdin dejjem jintlew iktar. Per eżempju, il- Roma għedin jitkeċċew mill-bliet. U fl-bliet qed naraw ukoll li hemm ħafna faqar hemm bżonn ta' eh, binjiet ta' binjiet soċjali għalhekk ma nistawx innaqsu mill-politika ta' koezjoni. Grazzi ħafna. Sur Molza, minuta. Grazzi, Signora President. Huwa importanti ħafna f'momenti ta' kriżi li għaddejjin minnhom illi ikonna politika fuq meta ta' żmien twila li tagħmel sens naraw il-Celtic Tiger, naraw il-ġara fil-qasam tal-propieta immobli fi Spanja, jekk naraw il-rapport speċjali fuq l-investiment tal-Unjoni Ewropea fl-enerġija u zidda fl-efficienza fil-kontest tal-politika ta' kozjoni. Wieħed jista' jara li qegħdin naħdmu fuq medda ta' żmien iktar twila perspettiva itwal. U naħseb illi kulħadd jista' jara li hemm bżonn ta' iktar effiċjenza kien hemm ħafna bidliet bidliet sinifikanti fil-kondizzjonijiet sabiex dawn ikunu iktar orjentati u mirati u importanti l-affarijiet ikunu semplifikati. Hemm bżonn illi naraw riżultati tangibli. Grazie. Eh. Grazie. Sur Van Nistelrooy, zewċ minuti. Grazie, Signora President, Signori Kommissarju. Dan id-debattitu fil-plenarja fuq eh, dan il-rapport eh, tiħodna faktar dettal f'dawk li diġa għadna fl-modi li l-istati membri blajnuna tal-Kommissjoni rridu jinegozjaw negozjaw dana l-istess fil-qasam tal-enerġija, l-qasam territorjali, ecc. ġifiri il-qalba tal-politika ta' investimenti tkun ikkoordinata bżon ta' fondi ta' investiment dan irrid isib mod differenti kemm jekk nitkellmu dwar Fond Ewropew Solidarjetà għall-għajnuna f'każijiet ta' diżastri naturali. U issa għanna u kol kontratti ta' sħubijiet nazzjonali li jgħatu l-istati membri l-azla għal l-arfin innovazzjoni Ewropa iktar intelligenti, iktar favur l-ambjent, iktar kompetittività b'mod partikolar biex noħol u iktar impigi. Dan l-approċ il-ġdijt jina naħseb illi eh, dan qed nissensejħu l speċjalizzazzjoni intelligenti bżon illi uh, norbtu fl-imkien il-livelli differenti ta' gvern u nerġaw nisprunaw l-integrazzjoni Ewropea jekk aħna namlu dan uh, l-affarijiet jitjibu fl-Ewropa qed issir ħafna xogħol doppju. Nistgħu nagħmlu xogħol aħjar jekk nagħmlu kif qed nipproponi jien, sinjuri, naħseb illi bid-debattitu li qed ikonna bħalissa irridu naraw ukoll jekk hux eh, qed eh, nagħtu biżejjed importanza li dak li qegħdin nagħmlu mal-istati membri fil-kuntest jiena nara li dejjem hemm idejja tajbin imma xorta hemm ftit kwis komunikazzjoni ma' dawk li huma involuti hemm ħafna msieħb hemmhekk fil-bliet u fir-reġuni imma naħseb li din is-sena fl-2013 għandna morru lura liċ ċittadini u ngħidu li l-ikbar budget huwa l-budget ta' investiment fil-fond ta' koeżjoni irridu nlaħmuh naqra. U jiena nixtieq nistieden lill kummissarju biex joħroġ bi pjan ta' komunikazzjoni reali qabel il-btala ta' din is-sena. Hemm ħames fondi rridu sforzi kbar u maħniex qed nisimgħu biżejjed dwarhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Stavrakakis. Sur President, eżis kollegi. Biex nibda nixtieq nifraħ li rapporter illi għamel biċċa xogħol eċċellenti fuq dan ir-rapport dwar il-Fond tas Solidarjetà. Minna ħatijaj jiena ninaqat ma daw kollha illi qed jisħu fuq il-fatt illi dan il-fond huwa wieħed mill-iktar odot importanti li għandna li permetti lill-Unjoni Ewropea tesprimi solidarjetà tagħha. taħħa. Aħna kemm il-darba għadna illi eh, użajna dan il-font biex eh, namlu tajjeb għal katastrofi li nqalaw fl-istati membri. Sfortunatament l-affarijiet jimxu bil-mod meta jridu joħorġu l-flus minn dan il-fondi u dan il-dewmin joħloq problemi fil-reġuni li kunu mill-quta għalhekk hemm bżonn assolut illi dan il- E, il-font isir iktar effiċjenti, hemm bżonn font iktar flessibbli, iktar faċli li jkun mobilizzat, li jista' jintuża b'mod iktar maġġel, tal mod illi nkunu nistaw niffaċċaw il-katastrofi kbar illi joqtu xuħut mill-pajjiżi tagħna u anki bekk dan il-mod nkunu nistaw nuru s-solidarjetà tagħna, solidarjetà illi taqadna l-kol fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Sur Fontalen għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Sfortunatament, aħna ta' spess ikonna dawn ir-rapporti fuq użu ineffiċenti ta' sussidju fondi ta' kawizjoni, per eżempju, millux wis 150 miljon euro għal negozji żgħar fl europa speċaw fl dejn tal-kumpaniji multinazzjonali u fil-Polonja Aħna eh, eh, għamilna il- il-qoħ għal t-nġis tal-istorbju ma qed naraw li fejn bimbnew eh, dan nħoloq dan l-qoħ memħat li jista' benefika minnu. Jiġifieri qegħdin nagħmlu ħafna flus f'pajjiżi sinjuri bħal Olanda u eh, dini dawn huma ħmerijiet għaliex aħna b'dan il-mod maħniex se nqarbu iċ-ċittadini lejn l-Ewropa ma se nkomplu ngerxuhom il-flus tagħna jridu nofquhom fuq ċittadini l-iktar fil-bżonn fuq irħuli, irħula ehm, u żoni eh, vera fqar u rridu noqogħdu attenti kif u fejn qegħdin jintnefqu il-flus. Dinja xi ħaġa li rridu bil-fors nagħmluha. Grazzi. Il-kellim li mess għal żewġ minuti is-Sur Czmański. Grazzi ħafna. Ħafna kellima eh, semmew il-suċċess tal-politika ta' koeżjoni l-influenza tiegħu fuq il-tkabbir ekonomiku meta aħna ninnegozjaw fuq il-qafas eh, finanzjarju multianwali irridu naraw fejn se jsir it-tnaqqis fil-budget Naħseb illi jekk innaqsu minn min dawn il-fondi nkun qed nagħmlu żball kbir. Irridu nżommu f'moħħna illi l-fondi jridu jiġu allokati bil-aqal jekk il-loġika tal kummissjoni Ewropea tiġi aċċettata mela fil-perjodu ta' finanzjament li jmiss nofs il-fondi mill-Fond eh, għall-Iżvilupp Reġjonali se jintnefqu fuq il-protezzjoni tal-klima Din hija xi ħaġa eh, eh, li ma tantx tagħmel sens għal dawk il-pajjiżi bħal pajjiż tiegħi illi jaħdem bil faħam dan se jkun diżastru jekk aħna se nitrasferixxu 50% tal-flus fuq ekonomija favur l-ambjent, irridu nikkonċentraw fuq dawk lejjun ta' enerġija illi huma xirqa f'dawn il-pajjiż partikolari. Għal Polonja dan jista' jkun il-gas ta' xejl illi bħala għajn ta' enerġija u jagħmel inġessin inqas mill-faħam, ġifieri jekk aħna ehm, sen se nużaw dawn il-flus b'dan il-mod, eh, dawn se jkollu effett negattiv ħafna fil-Polonja fil li se, se jizdiet il-faqar, se eh, ossi anki l-impik. Dawn il-affarijiet irridu nqisuhom meta aħna nkunu qed ninnegozjaw fuq il ġejjini tal-politika ta' kożjoni mbagħad dwar il-fond ta' solidarjetà aħna rridu nappoġġaw ir-rapporter meta għettajt illi aħna irridu inkomplu intawlu u l-eżistenza ta' dan l-istrument ta' finanzjament. I għettajt illi dan huwa wieħed mill-ftit strumenti illi jipermettina li nuru is solidarietana ma' reġuni inqas fortunati. Jena naqbel ma' Sur Van Dalen meta qal li l-ewwel qabel kollox aħna rridu nejnu dawk li l-aktar għandhom bżonn. Grazzi għal minuta is-Sur Angurakis. Grazzi, Sur President. Dawn it tlet rapporti jitkellmu dwar l-użu ta' fondi pubbliċi. Issa, huma eh, favur il gruppi gbar ta' imprenditori li jistaw eh, jużaw il-flus li irnexxilhom eh, jiġbru u jwarbu għal askapitu tal-ħaddima tagħhom. Il-fondi Ewropej mhumiex qegħdin hemmhekk biex fil-fatt jgħinu li dak li liktar għandhom bżon, per eżempju dawk li kunu intlaqtu minn xi terremot jew eh, arar anzi qed naraw li dawn il-flus jispiċċaw fl-idejn ta' spekulaturi li mbagħad ikunu jistgħu jużaw dawn il-fondi eh, kif jaqbel lilhom. Ġifieri Per eżempju, l-istrateġija eh, eh, Europa 2020 hija eh, mhijiex strateġija soċjali fil-Greċja naraw illi 60% tal-fondi li rċivit il-Greċja marru lura fil-bwiet minn fejn ħarġu 40% minnhom fil-fatt hemm bilanċi reġjonali li qegħdin ikomplu dejjem jiżdiedu. Grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur Sela. Grazzi ħafna Sur President, Kommissarju, eżis kollegi. Meta wieħed is il-dibattiti trialogu li huwa għaddej bħalissa hija ħaġa tajba li qed niddiskutu dawn eh, il-politika ta' koeżjoni u politika strutturali waħda mill-iktar politiki importanti tal-Unjoni Ewropea. Fil-rapporti għaw Sur Kozzolino qed jagħmilha ċara ħafna kemm huma aspetti importanti dan fil-kuntest tal-Ewropa jiena naqbel mal-Kummissarju Han meta mm, jgħid li l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 nista' nilħquhom biss jekk dawn ikunu implementati fl-ibliet tagħna u fiż-żoni urbani tagħna fejn 60% taċ-ċittadini tagħna eh, jgħixu hemmhekk eh, jiżviluppa tkabbir u hemmhekk irid jibda kollox. Ħafna drabi smajna kemm importanti l-iżvilupp sostenibbli tal-ibliet. Eh, smajna l istqarja ta' Toledo ħafna stqarrijiet oħrajn palu. Din id-dimensjoni urbana għada hemm f'din id-direttiva għal-ġejjeni l-iktar importanti huwa li l-bliet jibqa' jkollhom aċċess għal fondi ta' strutturali u li dan jitqissu kol fis-subijiet f'ftejmiet ta' subija. Grazzi. Grazzi għal minuta sassur Nielsen. Sir President, Kommissarju, kollegi, dwar xwol tista' taqdi l-politika ta' kohezjoni fl-implementazzjoni tal-politika dwar l-enerġija, it-tweġiba tiegħi hija ċara jista' jkollha rwol importanti ħafna f'ċerti reġjuni għandha għandu nejn ir-rwol ta' jkun deċiżiv. Jiena nieħu l-eżempju ta' l-Iżvezja ta' fuq. Sitt snin ilu aħna waqqafna il-programm eh, reġjonali tal-Fondi Strutturali u deċidejna b'mod partikolari illi nistimulaw l-iżvilupp ta' eh, enerġija li tiġġettet u r-riżultati waslu għal splużjoni ta' SMEs li eh, jaħdmu fil-qasam ta' teknoloġija, teknika għal eh, l-frankar tal-enerġija. U u ħafna u ħafna impiegi ġodda f'dan is-settur. U aħna dan erbat neħma l-innovazzjoni. Dan fisser li l-frankar tal-enerġija fil-qasam tal-foresterija tista' tista' jintuża wkoll fuq sma oħrajn ukoll, ġifir naħseb illi l-istabilità fil-fatt waħda mija mezz eccellenti kif wieħed joħloq l impiegi Als nächste Rednerin hat für eine Minute das Wort Frau. Grazie, Signora Gerling. Grazie, Sir President. F'dawn il-żminijiet diffiċli finanzjarjament irridu niżguraw illi il-fondi strutturali ta' koeżjoni jaħdmu aħjar mhux qegħdin hemmhekk biex inqasmu il-flus sempliċement imma jridu jgħinuna biex nilħu l-għanijiet l istrateġija Ewropa 2020. Nirringrazzja l rapporter għal xogħol tiegħu u jiena nappoġġa l-enfasi li jagħmlu fuq is-sussidjarjetà illi l-istati membri għandhom ikunu dawk li eh, jiddeċidu fuq l-liblit tagħhom mhux il-Kummissjoni u illi s-sistema ta' programmar għandha tkun ibbażata fuq ir-riżultati miksuba anki nużaw ukoll l-aħjar eżempji eh, ta' xogħol li sar dan il-qassam sabiex ikonna ġejjeni aħjar għal fondi strutturali. Imma, dejjem hemm imma dizappuntata li m'hemmx proposti għal eh, nifrankar tal-enerġija u li naqtaw l-ineffiċenza sabiex nkunu nistgħu nifrankaw il-flus fejn hemm bżonn qed naraw illi qed niġildu biex inħallu l-budget kif inhu li hija xi ħaġa li mhijiex possibbli mhix vijabbli f'dawn iż-żminijiet. Grazzi. Għal-minuta nofs, onorevoli Mattola. Este un instrument għal investiment. Il-politika ta' koezjoni hija strument għall investiment u tappoġġa il-kompetittività tistimula tkabbir ekonomiku toħloq l impjiegi il-proposti għal biex innaqsu uh, eh, biex ta' miljoni uh, eh, il-budget għal eh, periodu li jmiss jekk isir realtà mux se permettina li nilħu l-anijiet tagħna u r-reġjuni kollha anki dawk f'pajjiżi se jintlaqtu ħażin il-kooperazzjoni territorjali huwa fattur importanti biex innaqsu l-inugwaljanzi eh, bejn ir-reġjuni memx mezzi oħra biex aħna nejnu li reġuni il-fondi strutturali u ma l-aħjar mod biex noħolqu iktar tkabbir u noħolqu iktar impiegi. Għalli xaħna qed naraw li migrazzjoni lejn iċ-ċentri urbani huwa fenomenu dinji. Imma fl-istess ħin huma li bliet li huma l-iktar esposti l-iktar vulnerabli għal l-sfidi bħal dak per eżempju li huwa eh, bħal dak li jsir fil-periferiji tal-bliet il-kbar l-esklużjoni soċjali, il-bidla fil-klima dawn li bliet hemm bżonn li jsibu soluzzjoni għal dawn l-sfidi li qegħdin jiffaċċaw. Aħna rridu ikonna politiki biex insaħħu il-kapaċità amministrattiva tal-bliet biex eh, nejnu nejnu fuq livell ekonomiku sabiex ikonna networks aħjar bejn li bliet. Grazzi. Grazzi dank. Als nächste Red. Grazzi ħafna il kallim li jmess s-sa' minuta. Is-Sinjura Iregoyen Perez, grazzi President. Iva, dan żmien ta' kriżi ma dan m'għandux komplika il- proġett solidari tal-Unjoni Ewropea, aħna għedin fitxu opportunitajiet fi żmien diffiċli u daħna hawnhekk dan il-fond qiegħed hemmhekk sabiex intaffu l-effetti negattivi tal-riċessjoni. Il-politika ta' koeżjoni wrid kemmi tajba permezz tal-istrumenti ta' koeżjoni u kompetittività. Il-riporti li qegħdin l llum li li għom ir-rapporter juru l-isfidi l-ġodda li għandna qudiemna ġifieri il- il-lat territorjali. Aħna unek għadin naħdmu għal politika aktar effiċenti, aktar flessibli, illi iktar tuħu konsiderazzjoni ħtiġijiet ta' reġjuni minnajr. Ma tiznaturalizza l-politika ta' koezjoni Aħna għedin nuru għonek solidarieta ma' l-pajizi li għandhom bżon l-iktar għajnuna u dawk iċ-ċittadini li l-iktar għedin ibatu. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat für eine Minute das Wort. Issa, Issur Bielan. Grazzi, President. Il-rapport tas sinjura Kolonska Babiska irrit jgħat jurina li iktar ħaġa importanti hija diversifikazzjoni tal- tal-provista tal-enerġija. Dina hija s-sikurtà tagħna, s-sikurezza tagħna għalhekk għanna bżonn ta' approċċ fuq żewġ binarji. Għandna bżonn ukoll nagħmlu da' kollu li nistaw sabiex aħna ninvestu f'sorsi ta' enerġija li huma lokali. Għanna per eżempju kustjoni ta' xejl gas dan jista' jwassal prezzijiet iktar baxxi tal-enerġija u em, ikun ukoll fl-interess tal-komunità dan. Irid ikun hemm proġetti ta' ħasna ta' enerġija u ngħinu lil dawk ir-reġjuni li qegħdin ibatu bil-kriżi. Ħaġa oħra importanti hija kooperazzjoni tajba ma' dawk il-pajjiżi imsieħba tagħna, speċjalment dawk li huma viċin tal-Unjoni Ewropea l-Polonja. Diġà laħqat percentaġġ ta' 10.5% tal-enerġija rinnovabbli, aħna ninvestu ħafna fl-enerġija rinnovabbli, iżda xorta għadna nibbażaw ris fuq il- eh, fossil fuels aħna fil-Polonja, sfortunatament skalila il-ħin. Issa naddu Signora Sanchez Schmidt. Merci, Monsieur. Grazie, President, Kommissarju, eżis kollegi Dawn l-erba rapporti il-koll bazati fuq il-prinċipju ta' solidarità finanzjarja bejn it-territorji permettulna illi eh, nispjegaw li ċittadini tagħna xej wara l-2014 il-Fond ta' Solidarjetà diġà ta' ħafna miljuni ta' euro lil stati membri mill-2002 meta ntlaqtu minn xi katastrofi nazzjonali. Ġifieri dan huwa fond essenzjali il-proċeduri matwal u komplessi wis, eh, l-inċertezzi legali kbar wis u rifjuti eh, siru ta' spiss wis. U dan ovvjament qed eh, joħloq ħafna nuqqa ta' sodisfazzjon fost iċ-ċittadini tagħna l-impatt ta' kreditu Ewropej fuq l-anijiet dwar l-enerġija u ma' kollha okkażjonijiet tal-Parlament biex jieħu pożizzjoni ċara fuq il-ċejjeni il-politika ta' kohezjoni tista' twassal għal iktar investiment favur il-kompetittività ta' territorji kollha tippermettilna nipproġetta l-effiċjenza wkoll tal-użu tal-enerġija fil-bini u anki l-ħarsien ta' rizorsi naturali fl-aħħar proposta tiegħu s-Sur Van Rompuy naqas ħafna il-kreditu għal dawk il pajizi in transizzjoni. L-Unjoni Ewropea mis se jkollha appoġġ leġittimiti fost iċ-ċittadini tagħha jekk ma jkollix budget ambizzjuż u l-riżultati tiegħu jinħassu fit-territorju. Grazie ħafna sa kellem li mess tal-minuta sur De Angelis. Grazie President. Il-politika ta' koezjoni huwa strument tajjeb ħafna importanti ħafna li żvilupp għat kabbir u għax-xogħol. Importanti nżaw tajjeb dawn ir-riżorsi jiena sodisfatt biex xogħol qed isir għax jidher li qegħdin jittieħdu passi importanti l qudiem sabiex nivolvu aktar anki li reġjuni il-lokalitajiet fil-fazijiet kollu illi jamlu parti mill finanzjament tal-Unjoni Ewropea mill-bidu sa tmim ta' katina. Mżon li tizzaw tajab il-fondi Ewropej bil ġukunem hemm ukoll possibilità li l partnerijati lokali jużaw l-iktar fondi li iktar jużaw il-tiġijiet ta' ċittadini tagħhom. Importanti wkoll li jkun hemm finanzi alternattivi per pereżempju tal-mikrokreditu illi possibil possibilità finanzjamenti lil firxa kbar ta' atturi. mbatem hemm ukoll il-governanzi multilivelli li di permessa ta' soluzzjonijiet sabiex iċ-ċittadin u l-ħtiġijiet tiegħu ikunu dejjem aktar qrib ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna s-sal minuta u nofs. Issur teġejra. Grazzi, President, Kommissarju. ħaġa sabiħa li qegħdin diskutu dan is-suġġett hawnhekk unnek il fi żmien qasir ta' tliet snin il-Portugal issa formalizza quddiem il-Kummissjoni Ewropea talba sabiex jiġu mobilizzati il-flus tal-Fond tas-Solidarjetà ta għal Biroxka li affettwat il-kosta ta' Madelda f'Novembru li għadda il-proċediment kollu tal-Fonta Solidarità. Intu, sar sew. Urajna, anke per eżempju dak li ġara f'Madeira. U naraw l-inkongruenza tal-Unjoni Ewropea fejn tista' tejn tant il dawn ir-raġuni fejn ikun hemm katastrofi li jsiru lil pajjiżi li ma barra mill-territorju tagħha, pereżempju f'Madeira rajna illi dan mhux sena u xarejn mindu saret il-katastrofi sakemm maslet lajnuna. Dawn huma ħtiġijiet li jiġu indirizzati immedjatament u għalhekk. Il-Kummissjoni, il Parlament, u speċjalment il-Kunsill kien illi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 Komissar Johan. Naħseb billi il-miri l-iktar importanti tal-politika ta' kwezzjoni għandhom ikunu ir-reġjuni l-aktar foqra. Mhux aċċettabbli dawn ir-reġjuni foqra jitilfu l-fondi. Mill-2014 għandna bżonn tassew nibdaw nifukaw fuq dawn ir-reġjuni. U għalek kontent bil-rapport Vanjen. il fat li jem sitta minn kull seba reġuni fl-Ewropa li jinsabu f'din is-sitwazzjoni juri kemm mhuwiex aċċettabbli li għal perjodu li jmiss l-Ungerija ħad tkun qed tara 30% inqas fil-fondi ta' eh, Solidarità taħħa u koezzjoni. Hemm bżonn nisibu soluzzjoni Ewropea għal dawn il-problemi għandna bżonn nifukaw ukoll fuq il-fatt li Ir-regoli li semplifikati ta' sabiex il-fondi ta' sebu kun jistgħu jintużaw grazzi ħafna s minuta u nofsi sinjura Masej Kukovic. Grazzi. Komissarju, il-Fond tas Solidarità tal-Unjoni Ewropea ħajkun meħtieġ fil-ġejjin ukoll għandu bżonn ikun iktar flessibbli però u jrid ikun jista' jiġi mobilizzat aktar malajr kriterji għandu jkunu iktar sempliċi. Hemm bżonn li nikkomunikaw aħbarijiet aktar pożittivi dwar dan il-fond għax aħna nafu illi jekk inti Tati b'mod immedjat, isek qed tagħti d-doppju u fil-kas tal-katastrofi u d-diżastru nazzjonali iktar biktar f'Novembru 2012 għandna fi Slovenja kellna arar kbar. Il-konsekwenzi kienu serji ħafna anke fuq impjanti tal-enerġija tal-ilma kien hemm nies li spiċċaw b'xejn f'dan iż-żmien ta' kriżi. Diġà kienu qegħdin sew minħabba kwistjoni finanzjarji u l-arar kompla żiet it-tbatija tagħhom. nemmen illi id-dannu illi u l-ħsara li aħna batejna jaqbżu il-limitu minimu. Aħna tlabna lajnuna din nipreparaw rizoluzzjoni u qed tolba hawnhekk għall-lajnuna. Grazzi. Grazzi xindank. Grazzi. Nkellem li miss għal-minuta Signora sinjura Grazzi, President, Kummissarju, Aziz kollegi il-politika urbana hija politika tal-futur li bliet huma il-muftiħa l-ġustizzja soċjali għal kulħadd u tkabbir sostenibbli iktar 80% tal-GDP Ewropew huwa ġenerat fil-bliet tagħna u għalhekk għandna bżonn irrikonoxxu fl-istess waqt illi hemm żvantaġġ ukoll hemm il-lat ħażin ta' l-urbanizzazzjoni. Fl-bliet hemm ħafna affarijiet u wkoll bħat niġġis eh, għal-bidli demografiċi wkoll u għalhekk l-Ewropa għandha bżonn ta' politika urbana iktar ambizjuża u il-politika eh, strutturali tal-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti, rapport ta' sur eh, Kozzolina u kol jara indirizza punt importanti għawnek dwar it-kabbir ekonomiku fin negozjati ma' għal dan dawn il-rapporti rajna li għanna bżon insibu modi tajbin għall-ambjent kif u sostenibli kif nistaw aħna natfu li bliet tagħna għaliex li bliet huma l-qofol ta' kollox hawnhekk. Grazzi ħafna Ziza kollega. Issa wara li temmejna l-lista uffiċjali tal-kellima ngħaddi għal proċedura KHDI. U jkolli ngħidilkom sinjuri li tassewwa għajna lura issa fil-ħin. Għandna ħafna nies li jixtiequ jitkellmu waqt il-KHDI. Allora ma nistax nippermetti però li jitkellem kulħadd għalhekk Sur Banken, Sinjura Jordan, Sinjura Sinjura Vas, Sinjura Ferreira, Sur Obermeyer ma dawk illi ħajkunu jistgħu jitkellmu għalhekk is-sur banki l-ewwel. Grazzi. President. Ir-rapport li qegħdin niddiskutu hawnhekk importanti ħafna u naraw li ċertu rizorsi jintu jintużaw bħala mobilizzaturi qegħdin nitkellmu dwar l-integrazzjoni fis-soċjetà f'punt sebba mbagħad qegħdin nitkellmu wkoll dwar l-importanza ta' tniddif tal-żoni urbani għandu ikun hemm aktar sport, pereżempju għax dan jista' jgħin sabiex ikun hemm aktar integrazzjoni fis-soċjetà, Dan ukoll huwa opportunità importanti sabiex u li idna jgħixu ħajja mingħajr drogi u mingħajr alkohol għandna bżonn iktar ta' eh, playing fields fejn jistgħu jilagħbu tfal. Irid ikun hemm ukoll aspett edukattiv. Aħna fl-Ungerija għandna programm simili. Grazzi. Issa. Signora Jo. Poročilu Lene Kolarske Bobinske, ki je zelo dobro, za kar ji tudi iskreno čestitam. Energetika je. Ħanet kemtejn fuq ir-rapport ta' Kolarska Bobinska. Prosa Sinjura Kolarska Bobinska, rapport eccellenti, politika urbani importanti għaliex ikolla affett fuq il-ħolqin tal-xogħol u anki affet fuq il-gassi u l s-affet serra. Għanna bżon investu fl-enerġija sostenibli, l-enerġija sostenibli t-swa iżjed flus, l-investiment sostenibli jista' jiseħ biss jekk l-ekonomija tkun b'saħħitha għalhekk aħna għandna bżonn li napprofittaw ruħna mill-politika ta' koeżjoni u nużawha sabiex nippermettu lill-istati membri kollha sabiex jieħu l-miri illi aħna poġġejna fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni u ambjentali nixtieq nisħaq dwar il- proġett tal-enerġija, l-efficienza enerġetika fil-housing u fil-networks transkonfinali. Naħseb illi tajjeb u ġustu koll li nsolbu kommissjoni toħroġ bis-strateġija ta' kif nistgħu ntejbu l-użu effiċjenti tal-enerġija fi proġetti żgħar. Grazzi. Signor Jordan, taċċetta blue card mis signor tikaw? Kieġbok. Reġenerabili ar trebui promovate per l-enerġija sostenibli għandha tkun promossa jew inkella taħseb illi il-fondi allokati sissa għall-efficienza fil-qasam tal-enerġija Eh, fil-bini huma suffiċjenti. Jiena naħseb illi għandna bżonn ta' minimum ta' 10 sa 15% biex eh, ikonna trasport effiċjenti fil-bliet u eh, l-enerġija, użu effiċjenti tal-enerġija fil-bini tagħna. Signora Jordan. Ma nafxek fimtek sew imma li ħanajtu illi F'dan il-qafas u perspettivi finanzjarji aħna sħaqna dwar l-importanza tal-enerġija sostenibbli. Badna triq it-tajba fil-perspettivi finanzjarji li misħan nagħtu iktar importanza għal dal-aspett l-użu effiċenti tal-enerġija u kollu naħseb li sewwa nagħmlu għaliex importanti mela l negozjaw mal-istati membri u fedan l-negozjati dan il-proġetti kollha għandhom jintlaqgħu pereżempju il-housing għandu impatt importanti fuq dan kollu għalhekk xtaqt insemmih. Grazzi. Grazzi. Signor Enelov. Grazzi. Kozzjoni territorjali hija wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-Istrateġija 2020. Aħna rridu li ċittadini jarawna b'mod li jistgħu jħossu li jistgħu jafdawna speċjalment ir-reġjuni fqar għal perjodu 2014-2020 bħala rapporter għal kumitat ta' trasport jiena wkoll sħaq fuq propju dan. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-koeżjoni territorjali u l-iżvilupp tal-infrastruttura tat trasport fir-reġjuni foqra tal-Unjoni Ewropea għal perjodu 2050. Naħseb illi mhux aċċettabbli illi il-fondi għal pajzi ta' koezjoni nispiċċaw innaqsuh billi ikun hemm kompetizzjoni għal dawn il-fondi u min japplika l-ewwel joħodhom il-flus kif qed tipproponi l-Kummissjoni l-iktar l-inqas reġjuni żviluppati għandhom jien ikollhom iċ-ċans illi wkoll jiżviluppaw proġetti ta' kwalità tajba u jużaw l-ola ammont l għalihom. Grazzi. Is-sur Alves minuta. Grazzi. Għadin neskudu il- Ma nix inħallu il-fronti il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea eh, naskudu minn dan il-rapport, pa' per eżempju gżejjer tal asores Daw għandhom rabtis qawwija anke mal-Istati Uniti fejn illum jgħixu ħafna discendenti minn daw l-Amerikani fuq il-Gżejjer. Għalhekk hemm bżonn naħdmu iżjed anki fuq daw ir-relazzjonijiet eżistenti għax jistgħu joffru opportunitajiet ġodda mhux biss l komunità li hemm residenti hemmhekk iżda fuq kollox il-potenzjal illi pajjiż bħall-Istati Uniti joffri għall iżvilupp ekonomiku tal-gżejjer tal-Azores. Dana fi żmien fejn fl-Istati Uniti qegħdin inaqsu ħafna l-attività tal-bażi militari tagħhom fl-arċipelagu b'effetti soċjoekonomiċi kbar. Dan huwa ehm, dan huwa eh, opportunità biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tapprofitta minn din is-sitwazzjoni. Grazzi. Is-Sur Ferreira Minu. Grazzi President, jiddispjaċini najt illi f'dan il-dibattitu konġunt għanna punti li għandhom ikunu dibattitu għal-jom biss. Propju f'din il-politika ta' koezjoni fejn għandna attenzjoni l-interess kolla jiġġustifikaw li dan is-suġġett jiġi diskuss fil-fond u huma ċari n-nuqqasijiet li għandu il politika ta' koezjoni, nuqqas ta' mezzi pereżempju. Għaliex zidna miri oħra mingħajr ma zidna il-mezzi biex dawn inwettquhom bżon bżonn nippromovu l-koeżjoni mingħajr ma jkun hemm tisħiħ Eh, b'mod partikolari anki minan mela isu dan iż-żmien li qegħdin ngħixu fih, żmien ta' kriżi, żmien ta' li kulħadd qiegħed inaqas l fiħ, qegħdin naraw propaganda hawnhekk u eh, kienu għaluna li l-budget tal-Unjoni Ewropea għandu jiġu ddoppjat biex naċċartaw il-miri tal-koeżjoni eh, jintlaqtu, imma biex qed jiġri, qegħdin innaqsu l-budget, qegħdin innaqsu l-ambizzjoni, qegħdin innaqsu l-mezzi, qegħdin inżidu l miri Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als Grazie ħafna. Pala l-aħħar kellim mal-kedġ DI, għanna l-Onorevoli Obermajer għal-minuta. Nik joġbuk. Grazie ħafna, President. Biex namel tajja pal-ħin tal-kelma tijaj, Iva, em, sens li konna strategija aktar deċentralizzata li l-atturi lokali rridu jkunu involuti aktar. Ovvjament, għanna problema kbira bil-korruzzjoni f'dan il-qasam. U għalek neħtiġu noqdu b'sebajnejn fejn isseħ eh, l-interfaces kont il-rapport tal-qorta tal-awdituri. Tkellimna dwar nies li pruvaw jużaw il-fondi ta' koezjoni dawk li applikaw għal dawn il-fondi importanti nisimplifikaw u fl-istess ħin nġestu l-affarijiet b'mod deċentralizzat Bekk nkun nistgħu innaqsu l-abbuż. Għalhekk mhix kwistjoni biss tal-vantaġġi xirridu nqisu wkoll aspett negattiv ta' dan kollu. Ma nistgħux nkunu sodisfatti jekk naraw li l-abbuż ikompli jiżdied fil-futur. Grazzi. Grazzi, ħafna jiddispjaċini li ma jistax ninvolvi l-kulħadd fil-proċedura KHDI, ma stajx l-mikrofonu l-kulħadd iżda l-ħin qed jafas u qegħdin lura. Issa l-kellim li miss huwa l-Kummissarju Han, jekk jogħġbok. Fil danke, President. Grazie ħafna, President. Kenna dibattitu dettaljat ħafna u jiena nifhem il-punt ta' l-Onorevoli Ferreira u rridu nidħlu iktar fid-dettal fuq il-kwistjonijiet kollha, ma xorta waħda ħarġet mill-kamra u mhux qed hawn iktar. Wieħed minn l-iktar storiċi importanti qal li l-belt hija waħda mill-ikbar invenzjonijiet tal-bniedem Il-lingwa biss tagħmel iktar għall-iżvilupp tal-kultura, fil-fatt il-belt hija isa laboratorju għall-iżvilupp tas-soċjetà kemm tajjeb kif ukoll ħażin. U għalhekk tajjeb għalina fuq livell Ewropew li nasbu aktar dwar iż-żoni urbani tagħna u l-bliet u nagħmlu l-fondi disponibbli għaliex ħafna mill-għanijiet tal-iżvilupp għal-2020 jistgħu nkisbu biss jekk aħna nindirizzaw il-kwistjonijiet li niffaċċaw fiż-żoni urbani u fil-bliet tagħna. Il-livell territorjali huwa wieħed importanti bħalma smajna u jiena sodisfatt li indirizzajtuni f'dan ir-rapport fuq dan il-qasam. Għanna bżonn approċċ integrat iżda wkoll set ta' inizjattivi li jkunu bbażati skont teħtiġijiet ta' kull territorju. Dan irridu nżommu f'moħħna fin-negozjati tagħna. Għalhekk hemm referenza għal governanza fuq livelli differenti, dan importanti ferm. U din ir-referenza ħatibqa' fir-regolament E kif smajt mill xoll li għaddej bħalissa. Dak li huwa deċiżiv huwa bliema mod dan ser jintuża. Għalhekk neħtieġu noqogħdu attenti fuq dan l-aspett. Jiena sodisfattu wkoll li s-suġġett tal-efficienza tal-enerġija, il-ħolqien tal-enerġija, l-enerġija li tiġġedded, eċetera, ingħatat biżejjed attenzjoni. Meta jiena ħadd il-kariga tiegħi kien hemm ħafna xogħol biex nikkonvinċu l-istati membri li dan huwa punt importanti. Iżda naħseb li sa dan it-tant ħafna nies huma konvinti dwar il-ħtieġa li jkollna dan it-tip ta' approċċ. U jiena nittama li l-allokazzjonijiet minimi jkunu jistgħu jkunu ta' għajnuna l-isforzi tagħna biex nimxu fid-direzzjoni tajba fuq il-solidarieta, il-fond ta' solidarieta, malar malar, xiftit punti, jiena napprezza l-appoċ li tajtuni u fi żmien ftit ġemat ħarres u proposta fuq dan rigward. Nizden punt fejn ħankun ħanizzappuntakom probabilment għax mhux ikun possibbli għalina li namlu trasferiment għal fond ta' solidarjetà fil-budget skont kif kienu xoqqat tagħhom inizjali. Minn flok ser namlu, ser nużaw il-proċess ta' evalwazzjoni u natu ħarsa lejn il-flejjes meħtieġa għal każijiet fej ikun seħ xeħsara. Dak li nista nwietkom l oħra huwa li konna proposta li tħaffef l-evalwazzjoni tad dizastri li seħħu u il-kellim jiġi interrott. Ikompli l-Kummissarju. Fuq il-Fond ta' Solidarjetà rridu namlu l-almu tagħna biex nkun nistgħu nevalwaw id-diżastri b'mod aħjar. Dan xikun ifisser? Ifisser li bekk ikun inqas probabbli li l-applikazzjonijiet ma jkunux aċċettati. Aħna rridu li jkun hemm semplifikazzjoni kemm jista' jkun iżda semplifikazzjoni. Titkun hemm u titfisser li dawk li jkunu affettwati fl-aħħar mill-aħħar ikunu jafu fej jinsabu jkollhom ċertezza jekk ikollhom x'kumpens b'dal fond jew le. Naħseb li dan huwa mod kif nistgħu tassaw niksbu ġustizzja li hija tant meħtieġa meta jseħħu diżastri naturali. Il-kelma prevenzjoni ntużat u jiena nixtieq nitkellem propju fuq dan l-aspett, aspett importanti dan, u rridu nifukaw fuq u aktar fil-futur. Grazzi ħafna l-punti kollha li għamiltu, speċjalment fir rigward in-negozjati tal afas finanzjarju multianwali l-MFF, xejn m'għandi xinżid, il-Kummissjoni kienet ċara, nixtieq nirringrazzja l kulħadd, is-Sinjura Krea, per eżempju li qalet li rridu nifukaw aktar fuq ċertu temi. Barra minnek, għalu koll fid-dibattitu li neħtieġu nikkomunikaw dak li qed namlu biex bekk il-messaġġ nadduh li ċittadini tagħna dwar x'inhu l-effetti tal-politiki tagħna. Naħseb importanti li naraw dan bħala investiment qed investu fin-nies, fir-raġuni u fl-odot tagħna. Mhux kontradizzjoni għas-solidarjetà, naħseb li jekk nuru solidarjetà, nuruħ għal fatt li 70% tal-fondi morru għal 25% tal-iktar reġuni fqar. Naħseb il-kwistjoni iktar deċiżiva hija kif dawn il-flejjes jiġu investiti. U naħseb li hemm il-filosofija tal-investiment jista' jkollha rwol xtaqdi. Biex nagħlaq naħseb li fadlinna xogħol x'namlu għal bħala komunikazzjoni u importanti għalhekk li naraw kemm dawn il-fondi qed jintużaw tajjeb biex joħolqu u isaħħu l-impjiegi. Grazzi. Il-President, grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi tal-informazzjoni li għaddejtinna. Issa, nkellim li miss u għassur Kozzolino għal żewġ minuti, rapporter. Grazzi President. Dan id-dibattitu saħħa żewġ kunċetti ewlenin li aħna daħanna f'dan ir-rapport. Nirringrazzja l-kollegu kollha għal kontribut li taw f'dan id-dibattitu fit tal-istess rapport. Minnaħa għandna rwol tal-bliet bħala xprun għad kabbir u għall iżvilupp ta' impigi ġodda fix-xhur u snin li ġejjin. Mbagħad min-naħa l-oħra għandna l-fatt li minn tal-inqas 5% tar-riżorsi tal-programmazzjoni ġodda tal-fondi strutturali jista' jiġi intużat għal programm ta' tnedija mill-ġdid tar-rwol tal-bliet. Dan huwa punt innovattiv li naħseb irridu ntuħ aktar valur anke minn dak li qalet il-Kommissjoni. Jiena naħseb li rridu nżidu ma' dan ħsieb minn tal-inqas ħsieb ieħor. Naħseb li d-dibattitu semmiħdam breqqa. Suġġett ta' plit għajjem suġġett usa. Ġifiri l-Europa kapaċi terġat tqum fuq saqajja u twassal li tkabbiru l-impigi u l-iżvilupp permezz tal-bliet hemm kif insibu ħruġ minn riski li nistgħu ninsabu fih fix-xhur u snin l-ġnin li ġejjin bil-kriżi speċjalment. U għalhekk huwa kunċett bażiku li rridu naħdmu fuqu u naħseb li bekk rridu nirreflettu biex ikun aktar riżorsi fil-budget li l-ġdid palma saħa id-dibattitu namlu sperimentazzjoni għalija ma tamil sens għaliex ma jistawx ikonna project bonds anke l-infrastrutturi l-kbar għal-bliet u tal-żoni urbani u l-bliet. Umbat jeħtieġ li naħdmu u dan huwa suġġett li rridu nafdaw fidejn il-Kommissjoni biex din il-politika jkonna bażi legali aktar b'saħħitha. Dan mhux il-każ bħalissa u għalhekk diffiċli l-Ewropa minn bażi legali tagħti kontribuzzjiwi għal dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi. Issa, il-kellim li miss il-rapporter l-Onorevoli Von għal żewġ minuti. Niprofa nżom fil-qosor fil-diskors tal-luq tiegħi, nirringrazzi l-Kummissarju għal kontribut tiegħu. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kollegi l-kontribut tagħhom fid-dibattitu tal-lejla, mod partikolari x-Shadows u anke l-Kumitat Empl li ta' opinjoni fuq ir-rapport ta' inizjattiva propja tiegħi jider li jem appoċ wisa għall-idea li għanna natu ħarsa biex ikonna fondi fejn huwa possibli. Naħseb li fadal ħafna xogħol xisir biex bekk ir-regoli tal-fondi ikun aktar miġbura fl-imkien u rridu naħdmu aktar biħġarna fil-futur. Naħseb li jekk dan nagħmluh ikun ta' benefiċċju għall-applikanti, naħseb li l-fondi Ewropej ikun aktar effettivi fil-futur. Il-Kummissarju qal li huwa importanti li niżguraw li l-fondi fil-futur ikunu qegħdin hemm biex bekk nkun nistgħu nelħqu l-anijiet tal-Ewropa 2020. Iżda importanti wkoll għall-applikanti li jkun hemm simplifikazzjoni tal-proċess u fejn huwa possibbli rridu niżguraw li l-proċess ikun kemm jista' jkun flessibbli għall-awtoritajiet lokali u raġuni biex bekk ikunu jistgħu jżommu maħtiġijiet tagħhom individwali. Jiena nemmen li xi suġġerimenti li hemm fir-rapport tiegħi fuq il-mekkaniżmi biex il-fondi nġbruhom flimkien nistgħu jgħinuna għal dan. U nittama li mid-diskussjoni li kellna nafu li ħafna reġuni qed jaħdmu fuq dawn il-mekkaniżmi biex jiġbru flimkien il-fondi għal fiħatur iżda naf li ħafna reġuni għadhom ma bdewx jagħmlu dan. U għalhekk barra mill-qafas komuni hemm fondi oħrajn bħal fondi tal-Orizzont 2020 per eżempju. U għalhekk għal-raġunijiet kollha li semmejt nittamal l-Kummissjoni taħdem mar-Reġuni u l-awtoritajiet lokali biex bekk ikonna esperjenza tajba fejn nistgħu niġbru flimkien dawn il-fondi u jkollna aktar impatt kbir fil-futur. Jina ċert il-Kummissarju jista' jagħmel dan u naħseb li r-Reġuni u l-awtoritajiet lokali jixtiequ jgħinuh biex dan isir ukoll. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal-kellim li miss rapporter Kolarska Bubinska. Għanżoċ minuti. Kellimna ħafna dwar il-bliet li suppost jikbru u ikunu l-xprun għad kabbir fil-reġun, iżda ħafna drabi dan ma jkunx il-kas. U il-reġuni agrikoli jiffaċċaw ħafna diffikultajiet biex ikollhom investiment ġdid. Għalhekk dawn il-flejjes li suppost jintefqu fuq l-iżvilupp tal-enerġija fil-politika ta' koeżjoni ser ikun verament importanti. Il-kollega Nilsen għantenna kif tramuntana tal-Iżvezja, r-raġun tal-kostituenza tiegħu kiber grazzi għal l-użu tal-enerġija deċentralizzata. Jiena nappreżenta raġun tal-frontiera fl-Lvant tal-Ewropa, Lublin u hemmhekk kulħadd qed jagħmel l-almu tiegħu biex jieħu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda li se ifeġġu. Jixtiequ jinvestu fil-sorsi kollha ta' enerġija, enerġija rinnovabbli, iżda mhux biss għaliex m'għandniex ninsow li l-gas naturali jew inkella żejt jew il-gas ta' xej li hija xi ħaġa meħtieġa għad kabbir tal-enerġija favur l-ambjent. Il-koġenerazzjoni hija xi ħaġa importanti ferm bħalissa. Għal daqstant, kullħat ta' taħares il-qoddim għall opportunitajiet li ser ifeġġu. Naħseb li iktar u iktar ma nistax naħsbu biss dwar il-flejjes li ser ikunu allokati għal reġun rridu naħsbu dwar dawn il-flejjes bħala fondi adegwati għal ħtiġijiet ta' kull reġun Kull reġun irid ikollu l-kunċett tiegħu, mhix kwistjoni li nafqu l-flus biss u ninvestu fejjun differenti ta' enerġija, irridu li kollox jidħol f'pakkett armonjus biex bekk nkunu nafu eżattament li ma reġun ħajgawdi minn dawn il-fondi u li ma dispożizzjoni li ma provvista ta' enerġija ħajkun hemm tajjeb li jkun hemm flojes li jintef u iżda jridu jintef u mod intelligenti. Grazzi. Grazzi ħafna, jgħid il-President, kellim li miss l-onorevoli Estera Sferago għal żewġ minuti. Grazie, Signor Presidente. Grazie, President, Sur Komissarju. dall ħarjam ta' interventi nixtieq nirringrazzjajn il-dawk kollha li fil-fatt kelmu min-naħa tal-Kummissjoni u l-kien tal-Kumitat u Minn kulħadd ukoll nirringrazzja lill kummissjoni u t-tim tal-Kummissarju tal-li urew ruħhom lesti li jisimgħu din il- dan ir-rapport nittamaw li xi darba tara daw tiġi mwettqa u nittamaw ukoll tkun tista' tagħti iktar ċarezza, preċiżjoni u trasparenza f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' talbiet u l-petizzjonijiet. Speċjalment aħna tħassibna definizzjoni ta' xini eh, ta' xinu dizastru reġjonali, aħna tkellimna dwar l-indikatur bħal per eżempju GDP u tkellimna wkoll għal tlet affarijiet li għandhom xaqsu eżempju dan mhux eh, ma jistax jitkejlu pereżempju danni ambjentali u danni għal pajzaġġ u dan jinkludi wkoll il- stil tal-ħajja tal-reġjuni u kondizzjonijiet tal-reġjuni. Naħseb li fl-2014 fi kwalunkwe dan ir-regolamenti li għal ta' dan fuq il-Kummissjoni ħajkun qiegħed jaħdem u ħajkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea speċjalment sabiex inkunu nistgħu nilħu dan il-prinċipju ta' solidarjetà. Għalhekk sur Kummissarju inti tista' sserraħ fuq dan il-Parlament għall appoġġ tagħna. Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Grazie ħafna. il dibattitu fuq dawn l-erba rapporti jintem il-vot ser seħ għada u rapport ta' u l-vot fuq rapport ta' Kolarska Bubinska ser seħ nar l-erba. Bekk naslu għal punt li mis fuq l-agenda ta' għana rapport missur Berlin.